Il-Presidente! Il-President. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta. Mela, nkomplu b-sessjoni tal-Parlament. Jaziz kollegi, għada se jkollna il-jum internazzjonali dedikat għad fajlit fit teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Din hija inizjattiva li għandha l-ħsieb li tħeġġeġ in-nisa żgħażagħ biex jaqbdu